Grazie deputati li podġow dawn il-mistoqsijiet lill kummissjoni Grazie ħafna kulħadd. Grazzi kollegi, grazzi sur Kommissarju. Mela nala ebbek nala id-debattitu u nerġgħu nibdew għada fit-8 nofs għada. Grazzi.